delegazzjoni għal kooperazzjoni parlamentari ma' Unjoni Ewropea u Russja għanna s-Sinjura Petri Savana darbara. oġġezzjonijiet, lema u oġġezzjonijiet, il-minuti ah, issa jiġu approvati mill-Parlament fil-bidu tal-ġemad diħla u jekk m'hemmx oġġezzjonijiet. Ir-riżoluzzjonijiet adottati ħajintbatu fejn